fil nofs il-punt li jmiss fuq l aġenda u għad-dibattitu konċunt dwar ir-relazzjonijiet kummerċjali bejn l-Unjoni Ewropea u t-Tunezija. Għanna rapport ta' Sinjura de Sarnes propju dwar il-miżuri kummerċjali autonomi ta' emerġenza Repubblika ta' Tunezija. Imbagħad ħekkolla dikjazzjoni tal-Kummissjoni. Is-Sinjura Desanes l grazzi President. Sinjura Malmstrom, dan huwa dibattitu importanti. Nominat nirringrazzja li shadow rapporteurs kollha li kienu voluti jaħdmu fuq dan il file tant importanti mhux biss għat-Tunezija manki għall-Ewropa u l-idea li għandna tal-Ewropa. Kollha tafu x'inhu l-kuntest Tunezin u kollha tafu kemm avvanza dan il-pajjiż mir-rebbija qarbija wieħed mill-ftit pajjiżi li tassew din it-tranzizzjoni demokratika għamlet suċċess u ovvjament dan kollu ingħata mbagħad bħala eh, ingħatat ukoll il-Premju Nobel tal-Paċi. Il-koll tistgħu taraw però l-isfidi kbar li għandu dal-pajjiż, pereżempju l-attakki terroristiċi illi kien hemm dal-aħħar fit-Tunezija dan mhux b'kombinazzjoni. L-attakki saru għaliex it-Tunezija kienet qiegħda tara l-frott ta' tranzizzjoni u dinha ma tinżillhom hemm ħafna sfidi xorta waħda ħafna qatt fost iż-żgħażagħ hemm il-kwistjoni kollha ta' Libja mbagħad il- l-Alġerija min-naħa l-oħra aħna rridu ngħinu lit tunezija ikollha suċċess U dan huwa l-ispirtu taż-żewġ testi li ħankunu qegħdin niddiskutu. L-ewwel wieħed importantissimu ppreżentat mill-Kummissjoni għaliex dawn huma miżuri ta' emerġenza biex jgħinu żejt taż-żebbuġa. L-ewwel nett miżuri prattiċi din mhix kwistjoni ta' diskorsi. Aħna rridu nuru solidarjetà attiva mat Tunezija u t Tunezini Irridu nagħmlu dak kollu li nistgħu dawn il-35 elf tunnellata kull sena għal sentejn. U dall-aċċess it-tranatu mingħajr ħlas fuq id-dazzju ser iżid fuq il-volum ta' sportazzjoni. Dan huwa 1.4 miljun tunnellata ta' żejt ta' żebbuġa jiġi kun smat fl-Unjoni Ewropea mhux ser jaffettwa daqstek is swieq Ewropej, indunanaw xiġri wara sena u jekk tassew ikun hemm problema li ma nemmilx li ser ikun hemm jittieħdu l-miżuri meħtieġa. Hawnhekk ukoll qed nitkellmu dwar FTA ma' Tunizija wara l-ewwel round ta' negozjati se jkunu qegħdin adottaw mozzjoni ta' riżoluzzjoni aħna ħdimna sfiq fil-kumitat tagħna U il-messaġġ tagħna huwa wieħed sempliċi din mhix biss mozzjoni ta' riżoluzzjoni li tirrigwarda FTA, din hija wkoll waħda politika. U turi s-solidarjetà tagħna, turi l-appoġġ tagħna d-demokrazija tkabbir għall-impjieg fit tunizija U dan joħloq il-kondizzjonijiet għal suċċess. Għalhekk titkun mozzjoni ta' riżoluzzjoni politika u titkun waħda progressiva u t-tielet trid tkun ukoll trasparenza it-Tunezini rridu ikunu jistaw jużaw dan il-ftejm, irid ikun għan negozju tagħhom. Kena dan id-dialog fil-Parlament Ewropew irridu wkoll naraw li jkun hemm dan id-dialogu permanenti magħhom irridu nappoġġaw lit tunizija u nappoġġaw lit tunizini kollha. Bekk nuru li qegħdin nilħu il dak li tintalab minna fi żminijiet bħal dawn, jiġifieri li nuru solidarjetà mat-Tunezini. Grazzi tassew lill-Sinjura Rapporter. Nixtieq nirringrazzjakom il-koll issa nixtieq nagħti l mikrofonu lil Kommissarju Malmstrom li se titkellem f'isem il-Kummissjoni jekk jogħġbok. Grazzi ta' Sur President, Sinjuri, Lejla Tajba, It-Tunizija u l-Unjoni Ewropea ilha msiħba għal ħafna żmien. Mill-2012 l-Unjoni Ewropea appoġġat eh, din id-demokrazija żagħżugħa permezz ta' sħubija li mhix limitata biss tal-kummerċ imma li tinkludi wkoll l intensifikazzjoni ta' dialogu politiku u żieda fil-lajnuna finanzjarja lit tunizija Għaliex kif qal ir rapporter U importanti ħafna li nejnu l-dan il-pajis fejn id-demokrazija hija dajfa u s-sitwazzjoni hija waħda diffiċli għal ċittadini Tunezini u għal-gvern Tunezin 20 sena wara li ġie firmat il ftim ta' assoċjazzjoni bejnietna fejn il-kummerġ bilaterali irdoppja issa qegħdin fi proċess ġdid biex insaħħu il-relazzjonijiet kummerċjali tagħna u jiena nemmen ukoll u anke l-protesti urew illi Is-suċċess politiku tat Tunezija jiddependi wkoll mis-suċċess eh, tal-ekonomija tal-pajjiż. Li nkunu involuti fil-investiment huwa importanti ħafna. Dan għalhekk ser wassal għal DCFTA li jirrappreżenta Wieħed mill-forum li bihom l-Unjoni Ewropea tistatejn fil-kupru ekonomiku tat-Tunizija dan jorbut ukoll mal-proċess ta' riforma li qed isir mit-Tunizija innifissa u jiena ħad gost li kont fit-Tunizija aktar kmini fil-ħarifa biex ninnegozja dan id-DCFTA. Aħna konxi tal-fatt ukoll li eh, fid dalta ta' din is-sitwazzjoni din hija sfida kbira għat tunizija u bħalma għal ir-rapporter aħna nixtiequ nissuġġerixxu li jkollna approċ gradwali biex niftħu is-swieq f'dawn in-negozjati. Aħna għandna wkoll irrida li nimxu l qudiem fi stadji, stadji stadji stadju. Irridu l-ewwel nisimgħu u naraw x'inhuma realtajiet u l-partikolaritajiet u l-aspettattivi tagħna tnejn l-Unjoni Ewropea lesta li Tressa u kol pakket ta' miżuri ta' implementazzjoni li jappoġġaw il-proċess ta' riforma u jwaslu u kol sabiex jiġu aġġornati ċertu setturi bħal l-agrikoltura u s-servizzi u dawk li qed joffru wkoll appoġġ is-settur privat. Jiena wkoll konxja tal-importanza tal-soċjetà ċivili Tunezina dawn għandhom ir-rwol importanti ħafna fil-proċess ta' riforma fit tunezija Għandu jkoll ikollhom rwol importanti f'dawn in-negozjati ħadgost niltaqa' magħhom fit-Tunezija u kellna dialogu dwar id-DCFTA. Jiena nixtieq nippromovi livell ta' trasparenza u dialogu ma' soċjetà ċivili kemm dik Ewropea u kemm dik Tunezina. Soċjetà ċivili għandha tingħata debriefings regolari wara kull round ta' negozjati. Urid ikun hemm ukoll l-involviment ta' soċjetà ċivili sabiex inqajmu iktar kuxjenza dwar dawn in-negozjati u fuq l-implementazzjoni futura ta' dan il-ftehim. Fuq, iż-żejt ta' żebbuġa lan tal din il-miżura huwa li nibatu messaġġ ċar pożittiv lit tunezija u biex tassew natu benefiċċju konkretu tanġibli lill-ekonomija tagħha u li xogħlijiet fit-Tunezija. Nilqa il-mod li bih dan tiġi indirizzat fil-Parlament Ewropew taħt il-ħidma tal-rapporter u l membri kollha l-oħra li ħadmu fuq dan il-fajl nittama li din l-awla għada tappoġġa din il-proposta mill-Kumitat sabiex dan il-benefiċċju li qed nofru lit tunizija jista' tassaw jidħol fis-seħ mingħajr aktar dewmien. L-importazzjoni ta' żejt ta' żebuġa mit-Tunizija tassew ovvjament ser ikollu jilħaq ċertu standards u kriterji fitosanitarji dan huwa propost għal sentejn u se jiġi monitorat mill-viċin U din il-proposta tal-Kommissjoni tinkonsidra wkoll sitwazzjoni ġenerali tal-żejt ta' żebbuġa Dan ser jiġi wkoll jiġi assorbit mis-suq mingħajr ma jkollu impatt eh, devastanti. Nittama li għadha tibatu messaċċar mill-Unjoni Ewropea u nuru li aħna qegħdin eh, nappoġġawhom kemm fl-immedjat u anke fil-futur għax dan huwa importanti ħafna. Grazzi tassew. Tak, dziękuję. A teraz w imieniu Komisji Grazzi tassew. Issa fisem il-Komitat Agri l-Onorevoli Garcia Aguilera. Grazzi tassew, Sur President. Grazzi, kommissarju. Jena u koll nishtiq nirringrazzja l-rapporter għal dan il-rapport. Jena restat l-opinjoni fil-Komitat Agri. Il-pozizjoni tagħna ma ġietx rikonoxxuta biżejjed l-ewwel ħaġa li nixtieq ngħid hija illi il-Komitat Agri kien favur dan il-ftejn politiku bil-miżuri ta' kummerċ eh, ta' emerġenza mat Tunizija kien hemm maġġoranza assoluta favur għalhekk il-kumitat huwa favur dan il-ftejm politiku iżda nemnu illi maħniex qegħdin nirrappreżentaw id-drittijiet u l-interessi ta' ta' dan l-industrija fl-Unjoni Ewropea ta' zejta ta' Dan huwa settur li ma nistawx ninsew meta qed naħdmu fuq dan ir-rapport għalhekk nixtieq nitlob il dawk kollha preżenti hawnhekk illum u l-Kummissarju biex iżżomm f'moħħa dawn l-interessi u daħal emendi 11, 12, 13 u 14 u biex nikkonkludi dawn l-emendi mhux ser jaffetwaw l-appoġġ li aħna nixtiequ nagħtu lit tunizija Grazzi tassew issa naħdu għal rappreżentanti tal gruppi politiċi l-ewwel fissem il-PPE l-Onorevoli Santiago Fissas Axelja. Grazzi tassew, Sur Petarju it-Tunizija hija probabbilment l-uniku pajjiż fil-Mediterran li qed f'nofsran tal-Mediterran li qed tikseb demokrazija. Aħna qegħdin namlu um l-estremisti qed jagħmlu kollu li jistgħu biex it-Tunizija tfalli u għalhekk aħna nadmir li ngħinuhom u nintroduċu dawn il-miżuri biex nejnu iżej tazzabuġa fit-Tunezija. Imma ma rridux li aħna nħallsu prezz tiegħu għalhekk irridu nadottaw miżuri li jiżguraw li produtturi ta' żejt taż-żebbuġa Ewropej ma jkunux ma strilhomx ħsara, aħna ressaqna emendi li ċaraw dan il-punt u nittamaw li dawn jiġu adottati għada. Kif jgħid dan it-test, li se nivvotaw fuq għada dawn il-miżuri straordinarji mandom blabda mod jaffetwaw negozjati fuq l-FTA bejn it-Tunizija u l-Ewropa li qegħdin jgħinu biex ikomplu jsaħħu demokrazija fit-Tunizija. Grazzi tassew issa fisem l-essendi l-Onorevoli Manuel Morrell. Għal minuti. mikrofonu għal kellim. Sor President, Kommissarju, Rapporter, Aziz Kollegi. Madwar din il-Kamra l-kol kemm aħna għandna l-istess għan, iġifiri li nagħtu appoġġ prattiku u sostenibbli lit-Tunezija u lit-Tunezini. Dan intqal imma tajjeb li nerġgħu intennuh. Importanti ħafna għalina l-Ewropej. It-Tunezija hija il-bennina u s-simbolu tar-rebbija rbija, hija waħda mill-ftit pajjiżi eh, pajjiżi li rnexxiela tgħaddi għad-demokrazija b'suċċess. Iżda, it-Tunezija għandha ħafna sfidu qoddima dawk politiċi, dawk eh, ekonomiċi dawk soċjali, it-turizmu li qiegħed imajna, kif nistgħu għalhekk nagħtu għajnuna prattika u dejjima lil Tunizija. Se jkun hemm għajnuna finanzjarja numru ta' stati membri wedu dan din l-għajnuna u t-tieni ħaġa li nistgħu nagħmlu hija illi nintroduċu din il-miżura ta' emerġenza u anke li jkun din, din dan il-kwoti fuq iż-żejt ta' żebuġa bla dazju. Peress illi iż-żejt ta' żebuġa ta' Tunezija mhux ser ikollu daqshekk impatt fuq is-suq tagħna mhux se ħalli impatt fuq il-prezzijiet jew fuq il-produtturi taż-żejt taż-żebuġa din hija miżura temporanja li tista' tagħti nifs lit tunezini Imbagħad għandna l-FTA iktar komprensiv din hija sħubija mhux biss ekonomika ma' anke politika u dan xi fisser ifisser illi jrid ikun hemm progress u l-Kummissarju wkoll taf dan Dan għandu jinvolvi l-partijiet kollha interessati u s-soċjetà ċivili li ħafna drabi jkunu inkwetati irridu natuhom ċertu serħan tal-moħħ. Maħniex dawn mhumiex affarijiet tas-soltu, imma qed namlu din l-azzjoni kif għax hekk hemm bżonn. Irridu namlu xi ħaġa li tilħaq l-aspettattivi taċ-ċittadini Ewropej u xi ħaġa li meħtieġa illum il-ġurnata. Grazzi l-Onorevoli Marjas. Grazzi tassew, Sur President. It-trojka eh, tkompli tfaqqar lin-nies il-Greċja pereżempju, partikolari s-settur tal-agrikoltura ma nistawx ninsew illi dan qed jaffetwa ħafna setturi differenti u qed naraw li issa kien hemm ukoll fenomeni esterni li laqtu l-produzzjoni fil-Greċja. Kolli ngħid li f'dan il-każ hawnhekk qed nitkellmu elf tunnella ta' żejt ta' żebbuġa illi trid tinqasam f'sentejn. Għalek, nafu x'inhuma il-prezzijiet ta' żejt ta' żebbuġa u l-prezzijiet għalek se jitbaxxew. Aħna għalek irridu nimportaw dan iż-żejt ta' żebbuġa ta' nażin f'ammonti kbar mill-ewwel ta' jannar ta' din is-sena. Sinjura Malmstrom, dan ser ja, dan ser jaffettwa l-produzzjoni ta' Kreta ta' Lesbos li diġà hija invażata minn ħafna immigranti. Ma naħsibx li din hija xi ħaġa eh, pożittiva. Grazzi l-Onorevoli Xake. Grazzi tistew, Sir President, Kummissarju, kollegi. Aħna nixtiequ onur appoġġ għal aktar kooperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u t-Tunizija għal kummerċ. Iżda nixtieq nibda billi insellem nuri li nara fil-pożizzjoni u situazzjoni li sabu fija t-Tunizini. Aħna narfu ukoll il- xoll xogħol li jattamil tagħmel inti biex teleb dan l izlamizmu u dawn anke l-attakki terroristiċi. It-Tunezija għandha tkun l-eżempju tal-tranzizzjoni paċifika, iżda dan mhuwiex faċli għall-ekonomija u għalhekk l-Unjoni Ewropea għandha tkun imsiħa prinċipali f'dan kollu. Iridu nżommu f'moħħna wkoll għalfejn ħames snin ilu Muhammed Bouazizi fatta disprament tan-nar lilu nnifsu u sar simbolu għal dawk kollha illi kellhom edukazzjoni tajba, illi imma li minħabba l-korruzzjoni ma setax ikollu opportunitajiet. Ma partikolari żaza, ħnina nemmen illi dan il ftehim flimkien ma' aktar appoġġ ser ikompli wasal stabilità fit-Tunezija biex ifasslu il-futur tagħhom. Nitlob il-kollegi biex ikun hemm dawn il-kwoti ma jwaqfux dawn l-importazzjoni ta' zejt ta' sibu ġeminar dazju se jkollu effett żgħir fuq is-swieq Ewropej imma effett kbir fuq l-iżvilupp tat-Tuniżija, effett kbir pożittiv. Grazzi tassew issa l-ne <laughs> fisem. Il-gwe l-onorevoli l-ħjarik. Grazzi tassew kif uh, għalet il-rapporter responsabilta tagħna hija dik illi naħdmu mal-poplu tat tunezija li minkejja d-diffikultajiet kollha li jinsab fihom kellu jkomplu jiġġielet kontra terrorizmu li laqta dal-pajjiż ripetutament. Walek dawn it-tariffi preferenzjali jistgħu jgħinu filwaqt li nikkonsidraw il-partikolaritajiet f'dan il-pajjiż. Għandek ukoll il-frott u il-ħaxix fejn hemm bżonn li nilħqu f'tejmiet partikolari kif għandna nagħmlu fuq iż-żejt taż-żebuġa. U anke pereżempju biex ikun hemm eh, skambju ukoll ma prodotti oħra aħna rridu li jkun hemm dawn il-ftejmiet un jisu u koll situazzjoni li fija jinsabu it-tunezini fit-ħejja ta' xogħol ta' grazzi fisem il-ħodor l-onorevoli Sebastia. Minuta u nofsik joġbok. Grazzi ta' sew sur President. Grazzi li l-Kommissarju, għawnek għal darboħra għedin nitkalmu dwar it tunezija għed nitkalmu dwar minżuri speċifiċi il-lum. llum. lum Jider li t-Tunizija hija l-uniku alleat demokratiku fl-Afrika ta' fuq u għalhekk irridu natuha trattament preferenzjali. Qed nitkellmu hawnhekk dwar miżuri ta' kummerċ u biex inkunu nistgħu wkoll nimportaw iktar żejt ta' żebbuġa mingħajr dazju. Aħna favur dan kollu u iżda aħna ġejjin minn pajjiż illi irid li jipproduċi ħafna żejt ta' żebbuġa, iżda dan qed isofru ħafna għandhom eh, ħafna immigrazzjoni mill-Libja għandhom problemi ta' terrorizmu. Iżda eh, ma jidirx li qed noħorġu bidejja ġodda aħna bħala Unjoni Ewropea m'għandniex immaġinazzjoni u sana dan il-ftehim ta' kummerċ ħieles li qed eh, mhuwiex bilanċjat meta tqabbel il-pożizzjoni tal-Unjoni Ewropea u l-limitazzjonijiet ta' Tunezija. Aħna nistgħu mmorru t-Tunezija bil-problemi ta' xejn iżda biex jiġu huma jridu viża fil-bidu dawn l-FTA ma kkonsidrawx is-soċjetà ċivili fit-Tunezija hemm modi differenti li bihom nistgħu ngħinu l-pajjiż viċin tagħna qegħdin napplikaw din id-dogma neoliberali. Qegħdin nippruvaw nippreparaw pajjiż li mhux imħejji għal dan memx għalfejn li biex nejnu l-pajis noħorġu b'dawn il-ftajmiet li ma tantx ikunu bilanċati grazzi fisem li FDD naddu issa għall-onorevoli Damato għal minuta u nofs. Grazzi, Sur President, kollegi, tamlux dan iżbal kbir it-Tunezini mhux ħanejnuhom billi non-portaw taż-żebbuġa bla dasju hekk se nkunu qegħdin biss nagħmlu ħsara l-ekonomija tal-Ewropa ta' nofsinhar. Ma nistawx ma nisemawx l-appell tal-produtturi li qed jibżgħu li se jonqos il-prezz ta' żejt taż Isimaw Isimgħu wkoll il-parri tal-Kumitat Agri għodu attenti. Il- Et jista' jkollu dan effett fuq il-falsifikazzjoni tal-prodotti made in Italy Per eżempju, qed terġa' tittieħed deċiżjoni mingħajr ma jiġi kkunsidrat l-impatt ekonomiku fuq il-postijiet tax-xogħol u l-impatt ambjentali. Ma tista' meħbaġġ ma' moħħkom illi xi ħadd jista' jiffalsifika l-prodotti tal-Made in Italy. Dawn il-prodotti mhux faċli jiġu identifikati anke wara l-aħħar sekwestru li kien hemm fil-Pulja fejn kien hemm 7000 Eh, tonnellata ta' eh, litru ta' zejta ta' zebuġa li ġew konfiskati. Dan għalek ser jiġi użat minn xi kumpanija biex tmur minn fuq. Dan għalek ser iwassal biex jagħmel ħsara l-Europa tista' nofsinhar biex ngħidu demokrazija f'pajjiż ieħor. Rridu ngħinuhom biex jiġġieldu l-faqar u l-estremizmu. Iżda irrid ikun hemm. Iżda irridu naraw illi nissalvagwardjaw l-Ewropa ta' nofsinhar, eżiz Taljani bil-vot tagħkom favur din l-importazzjoni se tkunu qegħdin tqajmu gwerra fost il-foqra. Grazzi. Taċċetta blue card mill-Onorevoli Kaspari. Jekk jogħġbok. Mikrofonu għal-kellim. Sinjura Damato, inti tkellimt dwar l-impatt negattiv fuq l-industrija ta' zejta taż fl-Italja, iżda ma taqbilx illi s-swieq ta' zejta taż fl-Unjoni Ewropea huwa ta' 200 tonnellata tunnellata ta' zejt ta' zabuġa għat nitkellmu hawnhekk dwar 35,000 tonnellata minn Tunizija u ftit snin ilu fl-Italja esportaw iktar minn 500,000 tunnellata l bija tal-Ewropa. Għalhekk li kieku trittejn l-Italja tista' tikkunsidra dan li qed nimportaw minn tunizija huwa ftit ħafna. Grazzi it-tweġiba dak li qed kompletament differenti. Jiena tkellimt dwar politika agrikola mediterranja li tinkludi wkoll il-pajjiżi tal-Afrika ta' fuq. Dan ifisser li l-produtturi kollha bħalissa aħna għandna ħidma agrikola simili ħafna. Għalhekk qed ngħid fuq il-gwerra fost il-foqra, apparti dawn il-35,000 għal darbtejn għandna 56,000 tonnellata oħra li qed jiġu affettwati minn din il-politika Ewropea. Kulħadd irid jgħin li Tunizija mhux l-Ewropa biss. Iva, irridu ngħinuhom iżda mhux neċessarjament b'dan il-mod. Grazzi tassew. L-onorevoli issa naddu għal fisem li jennef naddu għall-Onorevoli Loiseau. Oui, Monsieur le Président, j'ai deux remarques à faire euh, concernant. Monsieur le Président, grazie ħafna, jien għandi żewġ punti li nixtieq nqajjem dwar din il-proposta. L-ewwel, għal darboħra il-Parlament Ewropew mhux qed isegwi proċess demokratiku. Nafu r-riżultati ta' ċerta azzjonijiet ta' ċerta stati membri li qed jippruvaw jgħinu id-demokrazija fil-Vant Nofsani u fil-Afrika ta' fuq. Iżda x'inhu se jkunu l-effetti tal-importazzjoni ta' żejt ta' sebuġa mit-Tunizija. Nixtieq inkellimkom dwar din l-inizjattiva dan is-settur qed jaffaċċa kriżijiet serji u l-Unjoni Ewropea m'għandix għal raġunijiet politiċi tkompli titfaq lura din is-sitwazzjoni il-bakterja fastidjosa diġà għamlet ħafna ħsara u u importanti illi ma inkomplux mm, nitfaw l-affarijiet għall-ar. Il-mu għal-produtturi zzar li ħajkomplu jbatu, is solidarieta illi qed nippruvaw nuru qed tkun askapitu tal-produtturi tal-pajjiżi tan-nofsinhar u ma jistax ikun li naġixxu billi nejnu imma fl-istess waqt ma nkunux ta' skapitu għal dawn il-produtturi. Grazzi, issa l-Onorevoli Salvatore Ciku. Grazzi, Sur President, nixtieq ngħid ċaru bla tlaqliq li jiena personalment favur politika ta' koezjoni illi tappoġġa l-proċess ta' demokrazija fit-Tunizija u illi tappoġġa sistema fit-Tunizija. Pero jina kontra illi nadottaw dawn it-tip ta' dispożizzjonijiet rigward il- post ta' destinazzjoni ta' dan iż-żejt ta' Sevuġa. Jiena kontra, għaliex jiena kontra dik tip ta' politika li daqqat mura żejt ta' Sevuġa, daqqat ta' dam, daqqa l-imbit u daqqat mura l dak kollu li jiġi prodott biss f'ċerta zoni territorjali. Għaliex ma nippruvawx, ma nibdewx milli nażlu il-ħalib, il-laħam, għax ma nibdewx namlu diversifikazzjoni tal-pis illi eh, il-żoni ta' nofsinhar qed nitkellem fuq Isqalija, fuq Sardinja, fuq Pulja illi jinsabu mifnunin minn din is-sitwazzjoni. Għawek rridu nqisu li ma ħsara qed nagħmlu lil produtturi iż żar permezz ta' din it-tip ta' politika u nżid ngħid ukoll li l-kredibilità tal-Unjoni Ewropea tonqos u tixxejjen u ma tkunx kapaċi li tibat messaġġ sotu ċar ta' koeżjoni propju minħabba li aħna nadottaw politiki ta' dan it-tip. Għalhekk jiena ser nivvota assolutament kontra din il-proposta. Grazzi. Issa naddi il-kelma l onorevoli Boċtinaru. Grazzi ħafna, Sur President, grazzi ħafna Signora rapporteur nixtieq eh, propju nibda billi nirringrazzjaha għal rapport eċċellenti tagħha. Jiena naqbel bisħiħ ma dak li qed tipproponi. il-Tunizija hija għajn ta' tama għalina il-koll, iżda il-Tunizija sfortunatament qed taffaċċa ħafna sfidi ta' sigurtà U għalhekk huwa importanti li aħna ngħinu lil dan il-pajjiż irridu ma rridux noqogħdu nifokaw fuq il-klim u l-paroli, issa irridu nihdu azzjoni, irridu ngħinu lit tunizija kif edna li ser namlu, unżommu mal-weddit tagħna. Il-proposta tal komissjoni illi tintroduċi miżuri autonomi ta' kummerċ u ta' emerġenza huma parti minn pat ta' għajnuna li aħna wedna li Tunizija, u għalekina nissuġġerixxi li aħna nappoġġaw din il-proposta minnaħa ta' rapporter u nevitaw li noqogħdu nidħlu fit trialogi għaliex jekk namlu dan ma nkunux qed naġixxu fin fuqtu biex nejnu li Tunizija u li l-ekonomija ta' dan il-pajjiż illi għal daqqa ta' ħarta. Grazzi. Thank you very much. Prossimo. Thank you very much. The terrorist attack. Grazzi, il-kellim li jmiss. L-attakki terroristiċi kellhom impatt kbir fuq eh, l-ekonomija tat Tunizija u għalhekk l-esportazzjoni tal-żejt ta' Zabuġa tista' tgħin ħafna lil dan il- pajjiż. Smajt ħafna jitkellmu dwar l-impatt negativ li dan ser ikollu fuq l-Ewropej. L-Ewropej jikkonsmaw bej wieħed ieħor l-istess ammont ta' ta' zejt ta' zebuġa, iżda il-produzzjoni tagħna naqset kważi 50% u l-importazzjoni li ġew mit-Tunisija ser tkun tlaħaq għal 1.7%. Għalhekk jiena nistaqsi lilkom infus nistaqsi lilkom kif taħsbu illi dan il-1.7% ser jaffettwa meta aħna għandna nuqqas ta' 48% il- settur tal-żejt ta' sebbuġa jħaddem jaw il-fuq minn miljun persuna, iġib miegħu tkabbir jevita d-disperazzjoni fit-Tunizija. Għalina muxejn iżda għad Tunizija dan ifisser ħafna u nittama li l-Parlament Ewropew juri is-solidarjetà il wet illi ser juri. Grazzi ħafna issa l-oronevoli Eleonora Forenza. Grazie. Grazzi, Sur President. Jiena naqbel ma lan illi tixtieq tilħaq il-Kommissjoni ġifir li tejn id-demokrazija ta' Tunizija. Id-demokrazija u l-ekonomija tal-Tunizija ġew affettwata ħafna mill-attakki terroristiċi, għalhekk jiena napoġġa kull tip ta' eh, solidarjetà fil-żona tal-Mediterran. Però fl-istess waqt jiena mhux qed naqbel ma l-istrument li qed nipproponu sabiex ngħinu, jiġifieri ftehim għal kummerċ ħieles ma' Tunizija kif ukoll eh, dawn il-kwoti tariffarji temporani bla dazzju. Dan jkun jista' jgħin lil biex nejnu li Tunizija forsi nistaw neliminaw id-dejn li għandu bħala pajis. Eh, naħseb illi il-retorika hija illi Eh, eh, dak li qed ngħidu bil-kliem huwa illi ħanejnu lill-poplu iżda fil-verità nkunu ħanejnu lill-produtturi l-kbar. Hawnhekk eh, jiena qed niftakar qed naħseb fuq il-reġun tiegħi dak ta' Pulja illi ġi affettwat mill-ksilella u ħajkompli jiġi affettwat minn dawn il-miżuri tal-Parlament Ewropew. Jiena ser nivota kontra dan ir-rapport mhux biss biex ngħin lid-żona tiegħi lil Pulja iżda anke biex ngħin lit-Tunizija. Grazzi. Minuta issa għall-Onorevoli Daniel Kasperi. Sur President, eżis kollegi, aħna irridu nejnu li Tunizija, iżda qed nistennew xi ħaġa nkambju ta' dan. Irridu nejnu li Tunizija billi natuhom dawn il-kwoti tariffarji bla dazzju nixtiequ nejnu l-aċċess għas-suq għalihom permezz ta' dan il- ftejim ta' kummerċ ħieles, però fl-istess waqt nixtiequ li Tunizija terfa' responsabiltajiet tagħha. Jiena nara ħafna Tunizin illi jerħula lejn l-Ewropa, iżda fl-istess waqt naraw illi huwa diffiċli ħafna illi tibat refuġati lura lej Tunizija f'pajjiżi fl-2015 ma kienx hemm Tuniżin wieħed illi ġi magħruf bħala refuġġat, jiġifieri rata ta' 0%. Jekk aħna ikolna dan ikonna din ir-relazzjoni ta' kummerċ amikevol ma' Tunizija jenet nistenna xi ħaġa inkambju ta' dan. Grazzi ħafna, issa l-Onorevoli Maria Arena għal-minuta jekk joġbok. Grazzi, Sur President, grazzi, Kummissarju, u grazzi wkoll lill rapporter U għaminnu illi dan il-ftehim mhm. um, uh, qed jipprova jiġi negozjat biex nagħmlu biex ngħinu lil dan il-pajjiż. U għaminnu li sa l 2011 hemm bżonn li ngħinu lil dan il-pajjiż. Però jiena xi ftit sorpriża meta tqis illi hawn ċerta kollegi illi qed jgħodu jinkwitaw fuq dan l-impatt illi dan il-persentaġġ ta' 2% ta' żejt ta' sepuġa ser ikollu affarijiet oħra illi jagħmlu ħafna aktar ħsara l-agrikoltura Ewropea. Iżda minn flok il-kollegi qed jinkwitaw fuq dan it-2% ta' żejt ta' żebuġa l ħanġibu mit-Tunizija u importanti illi namlu progress u nejnu li Tunizija nisguraw illi dan il-fejm is il-lakuni ta' kompetitività, distak ta' kompetittività li jeżisti fil-Tunizija, rridu ninvolvu s-soċjetà ċivili għax naħseb illi hemm ħafna informazzjoni li din tista' tipprovdilna. Grazzi ħafna lil kallima u issa nadi il-kelma l-Onorevoli Pugliesi għal minuta. Grazzi, Sur President, jina naħseb illi ħadd fostna għawek ma, jis, ma jis, jista ma jurix solidarjetà ma Tunizija wara dawk l-attakki terroristiċi. Iżda l-Ewropa diġa qed tagħmel l-parti tagħha, pereżempju qed nagħtu 500 eh, elf eh, euro illi ser nagħtu lil pajjiż għalek ma nasibx li din il-proposta hija dik tajba biex nejnu l-ekonomija zazua Tunizija għalix dawn il-70.000 tunnellata ta' zejt ta' zebuġa bladazju li komplu Eh, jizdidu ma' 56,700 tonnellata li diġa jeżistu se ikomplu għamlu ħsara lill-ekonomija tagħna, partikolarment dik tal-Italja. ma qalu diġa xi kollegi il-ksilella li diġa erdet ħafna pjanti f'Pulja waslet għal tnaqis ta' 47 fil-mija Eh, fil-produzzjoni tal-pjanta l huwa importanti li aħna ma nkomplux neqirdu l-agrikoltura tal-nofsinar tal-Ewropa. Grazzi ħafna l-Onorevoli Panzeri għal-minuta. Grazzi, Sur President, jina nishtiq nirringrazzja l signora Desarnin għal rapport tagħha jiena naħseb illi xogħol l-Unjoni Ewropea issa huwa li nagħtu kontribut b'saħħtu ekonomiku, politiku finanzjarju biex niżguraw illi dan il-proċess ta' demokratizzazzjoni fit-Tunisija jisir kif suppost. Dan irridu nagħmluh mingħajr ta' ftaħin Irridu uh, nidnegozjaw dan il-ftehim ta' kummerċ f'dan l-spiritu u niżguraw illi ma jkunx hemm iktar danni fuq l-ekonomija Tunisija biex dan jista' jseħħ u importanti li dan il-ftehim ikun trasparenti u li jfoka fuq l-ekonomija ta' Tunizija. Dan huwa dak li jrid fuq il-Parlament Ewropew. Jiena naħseb illi anka il-kwistjoni tal-ksib u l-importazzjoni ta' żejt ta' żabuġa mit tunizija irridu nikkonsidraw f'dan l-ispirtu. Importanti li nużaw il-sens komun tagħna u biex nikkonkludi nista' ngħid illi it-Tunizija qed tistenna mill-Parlament Ewropew sinjal importanti biex tistabilixxi qafas kummerċjali ekwilibrat mal-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna il-kellim li miss sur l-Onorevoli Ruax. Grazzi ħafna, Sur eh, President aħna ovvjament irridu nuru solidarjetà bħala Unjoni Ewropea eh, ma dawk il-pajjiżi illi qed jesperjenzaw l-iktar problemi, inklusi t tunizija li esperjenza dawk l-attakki terroristiċi. Però qed narfu illi Pero qed narfu li hawnhekk jista' jkun li nagħmlu ħsara mhux biss l-settur li diġà huwa debboli ħafna, iżda nistgħu nużaw ukoll ċerta qodot li diġà jeżistu f'dan il-politika tal-viċinat u anka eh, permezz tal-għajnuna statali, eccetera. Nafu l-kol kam aħna kemm importanti settur ta' żejt ta' sepuġa għall ekonomiji tal-Mediterran, bħal pereżempju l-ekonomija tal-Portugal, u għalhekk is-solidarjetà ma nix nurruha biss mal-ċittadini ta' barra l-Unjoni Ewropea, rridu nuru solidarjetà ma' ċittadini tal-Unjoni Ewropea għandu jkollna alternativi biex nappoġġaw l-ekonomiji ta' pajjiżi oħra u l-votazzjoni ser jirrifletti din il-pożizzjoni tiegħi. <clears throat> Grazzi ħafna l-Onorevoli Parnju. Mikrofonu għakellim. Hemm xi sfidi kbar fiħdan il-politika tal-biċinat tal-Unjoni Ewropea u dan qed naraw ħanka ma' Tuniżija. Biex inkunu nistgħu ngħinu lil dan il-pajjiż, l-ewwel ma qed nagħmlu huwa illi nżidu l-esportazzjoni setturi prinċipali fostom dak taż-żejt taż-żepuġa. Irridu naħdmu malajr Ah, sabiex nilħu dan il-ftejm għal kummerċ ħieles ma' Tunisija. Iżda rridu morru l-lin minnek il kwissjoni ta' sigurta jixir ila aktar kooperazzjoni bejnietna l-Unjoni Ewropea u mal-pajizi tal-Maghreb. Dinja xi ħaġa li attualment ma teżistix. Irridu nifukaw l-isforzi tagħna fuq dan irridu nappoġġaw ukoll l-ekonomija iżda meta nagħmlu dan ikunu qed nappoġġaw ukoll id-demokrazija. Jekk aħna niġġieldu it-terrorizmu nkunu qed nipproteġu lil nfusna stess. Dan huwa l-messaġġ li rridu nibatu llejla. Grazzi ħafna sal-Onorevoli Lavija. Grazzi, Sinjura President, jiena ser nivota kontra din il-proposta, ser taħħa din il-proposta, għaliex l-iskopijiet ta' din il-proposta huma tajbin, iżda l-odot li qed nużaw biex nilħu dawk il-miri huma assolutament ħżiena. Tnaqis ta' dazzi tal-importazzjoni mhux ser iġibu mija l-ebda um, aspetti pozittivi għall ekonomija tunizina ser ikollhom ser kunu ta' benefiċċju biss għal ċerta import importaturi illi ser komplu jistanaw minn taxxi li ħalsu ċittadini Ewropej. Mhix di politika tajba u mhix din l-Unjoni Ewropea li rridu, jidir li li mixin fid-direzzjoni l-ħażina, mhux biss qed nippenalizzaw settur illi huwa importanti ħafna għan nofsinhar ta' l-Ewropa, iżda qed nagħmlu azzjoni wkoll li mhux se jkollha effetti konkreti. Il-żejt ta' żebbuġa huwa żejt pur, għawek nitkellmu fuq żejt li huwa mniġġes, mniġġes ħafna. Grazzi ħafna il-kallim li jmiss l-Onorevoli De Castro. Signora President, eżis kollegi, il nejnu li Tunizija fument daqseg diffiċli huwa il-dmir morali tagħna u aħna bla dubju ma rridux eh, ma namluħx dan, pero jidrilna li kienem odot oħra, mezzi oħra kif nejnu l-ekonomija tunizina, pal per eżempju billi aħna natu Ehm, natu aktar importanza lil dan it-tip ta' żejt. U anka l-istess Tunizija, eh, fl-istess Tunizija, kien hemm min wara ruħu xettiku fuq din fuq dawn il-miżuri għaliex ħassew li ħajjinu biss lil ċerta gruppi. Iva rridu nuru solidarjetà, però ma nistgħux inkomplu nxejnu settur daqshekk fraġli fl-Unjoni Ewropea mingħajr ma aħna ċerti mill-benefiċċju li ser iġib magħha proposta ta' dan it-tip. Aħna xtaqna li kieku l-proposta tkun diffiċli ħafna, però almenu nittamaw il-li intom tivvutaw favur l-emendi li qed jipproponi l-Kumitat Agri. Grazzi ħafna. Issa naddi l-kelma lill Sinjura Petir. Grazzi ħafna, Sinjura President. It-Tunizija hija wieħed wieħed minn dawk il-pajjiżi li wara rebbija qarbija rat sviluppi pozittivi, mux palma rajna f'pajizi oħra tal-Afrika ta' fuq u tal-Bant Nofsani, għalek rridu nejnu li Tunizija sabiex timxil l-qoddim għalli xada demokrazija fraġli ħafna. Fl-istess waqt rridu nizguraw illi l-azzjoniet li ser nieħdu ma jkunux taħsara għal bdiewa tal-Unjoni Ewropea. Zejt ta' zebuġa huwa fost l huwa l-iktar settur ta', ta esportazzjoni importanti għat tunizija għalhekk huwa importanti li nappoġġaw li Tunizija f'dan is-settur. Però din l-importazzjoni ser tagħmilha aktar diffiċli l-Unjoni Ewropea sabiex tirregola il-settur tagħha ta' żejt ta' zebuġa u dan jista' jfisser ukoll li l-kwalità ta' żejt ta' zebuġa fl-Unjoni Ewropea imur lura rridu ngħinu li t-Tunizija iżda irridu nqisu wkoll il eh, ċerta l-lan u l-ġid ta' ċerta stati membri oħra, inkluż il-Kroazja. Sinu President, Kommissarju, permettili li nibda bliktar punt importanti. L-Unjoni Ewropea diġa kienet diġa kella id-dmir illi iżom mal-weda tagħha illi tappoġġa il-relazzjonijiet kummerċali ma' Tunizija. <coughs> Dan issa trid tagħmlu aktar u aktar meta wieħed iqis l-attakki terroristiċi li taw daqqa ta' ħarta lill ekonomija ta' Tunizija. Ma jagħmilx sens illi tappoġġa lis-settur taż-żejt ta' Zebbuġa biss għalkemm irridu nqisu illi dan huwa settur importanti ħafna ukoll għal stati membri oħra tal-Unjoni Ewropea ġifir ta' nofsinar tal-Unjoni Ewropea. Rridu nqisu li dawn huma biss miżuri temporani li ħajkopru biss is-sentejn li ġejjin. Kif qalet is-Sinjura Rapporter ukoll dawn ser ikunu suġġetti għal sistema ta' salvagwardja biex bekk dawn il-miżuri ikunu sospiżi jekk ikunu taxkil għal l-Unjoni Ewropea b'dan il-mod se nkunu qed nuru solidarjetà lit tunizija u fl-istess waqt niżguraw li jkun hemm ċerta tranquillità fis-settur taż-żejt tas-sebuġa. Grazzi ħafna, hemmhekk intemmu l-lista ta' kelliem għall gruppi u nibda bil-proċedura catch DI, l-Onorevoli Serrano Santos. Grazzi ħafna. it tunezija għaddejja minn żmien diffiċli u ma jistħoqlix il-solidarietà taljana eh, eh, Ewropea l-esportazzjoni tal-dan iż-żejt ta' lill-Ewropea ehm, qed turi u dan is-settur huwa importanti ħafna għat tunezija iżda huwa importanti wkoll għall-Unjoni Ewropea u kwalunkwe um, relazzjoni bilaterali mal-Unjoni Ewropea għandna nieħdu prekawzjonijiet biex niżguraw l-istabilità fis-suq intern tagħna u niżguraw li l-importazzjoni jaqblu mal-kwalità Naħseb li l-autoritajiet għanna jkollhom xi mekanizmu tal-allert jekk ikun hemm xi sbilanċ fil-tħaddim tas-suq intern u bekk għandna nħarsu lejn l-importazzjoni nasab li din il-miżura għandha tiġi implementata mingħajr ma tikkostitwixxi ebda preċedent u m'għandix ikollha impatt fuq il negozjati tal- tal-zona libera ħilsa fil-negozju ehm, bejn it-Tunezija u l-Unjoni Ewropea. Il-kellim li mis, grazzi, Sija President, aħna qegħdin eh, ħdejn il-Tunezini, aħna ehm, tajna l-ikbar solidarieta fil-gwad tal-migrazzjoni, signora Komissarju, eh, Komissarja, l-Unjoni Ewropea għandha tkun solidali u għalhekk eh, hija ħaġa tajba li l-28 stat membru kollu kienu involuti fil-proposta tal-Komissjoni fuq il-metodi, fuq l-effetti ekonomiċi biex dan il-prinċipju ta' solidarietà jkun effettiv dan l-istrument u jippenalizza zona u biss l-Ewropa tisfel specialment tal-Italja, apparti għal settur partikolari dak tal-bedja. Studju tal-impatt preventiv, massaġ, biex et jajdina dwar dan il-ftejim mux effettiv. U niddikjara li jina bekk se nivvota kontra dan, dan il-ftejim, et nistenna sa' kemm il-Kommissjoni tirriforma l-proposta. Grazzi. Grazzi, l-kalibni Mrs. Jakovċik, jek joġbok. Mela, nibda billi najt li jien għandi tħassi, pero se nivvota favur nasab sena wara oħra għandna nimmaterjaw mill-viċin dak li qed jiġri fuq il suq Ewropew. Naħseb li dan se juri li l-importazzjoni fl-Unjoni Ewropea se jkunu ta' benefiċċju għal negozjanti fl-Unjoni Ewropea. Ma nafx kemm se jkun ta' benefiċċju għal produtturi tunesini tal-żejt ta' Zabbuġa. Dan huwa messaġġ politiku li qed nibatu bil-dawn il-miżuri għandna nappoġġaw dawn il-nies. Dan in-nies għandna nuru il-Parlament li l-Parlament Ewropew se se jappoġġa l-Tunisija iżda għandi tħassib illi fil-fatt se jkunu l-nies fin-nofs negozjanti li se jibbenefikaw fl-aħħar mill-aħħar u mhux il-produtturi tal-żejta żabbuġa fit-Tunisija. Grazzi President, l-Unjoni Ewropea trid takkompanja fil-proċess ta' demokratizzazzjoni fit-Tunezija. L-Ewropa trid tappoġġa l-ekonomija ta' Tunezija iżda. Ma jistax ikun il-produtturi ta' zejta zabuġa li ħalsu il-prezz hawnhekk. Dan se jkollu impatt fuq ħażin fuq dan is-settur huwa fondamentali li għada dan il-Parlament se jesprimi favur l-emendi tat-test preżentati flimkien mal-Kumitat mal kumitat tal agri dan se jkollu effett ta' sentejn biss. għanna nizguraw li se jkun hemm nipprevenu il-frodi u nħarsu il-konsumatur. Għanna mpat fuq il-issu u anki għanna nipprevenu il-waqqa tal-prezzijiet tal-sejta zabuġa bekk għanna waqfu dan l-impat ħażin fuq minħabba din il-proposta. Mela, jekk dan ma jaddu se aħna se votaw kontra u bekk nal u l-catch DI. Signora Malmstrom issa, grazzi ħafna Signora President, membri onorevoli. Naħseb illi dan kien dibattitu tajjeb fejn rejna li kulħadd irid jixtieq jgħin ehm, din demokrazija fraġli ta' Tunizija dawn in-nies qed jissiltu, in-nies huma koraġġużi u nafu l sfidi li għandhom it-terrorizmu u oħrajn li affettwawhom iżda jibqgħu jissiltu. U aħna bħala l-ġirin tagħhom għandna d-dmiri li nappoġġawhom l-ekonomija tagħhom batit ukoll. koll u għalhekk id-DFTA tista' tappoġġa l-ekonomija u anki il-demokratizzazzjoni u s-proċess ta' riforma. Aħna se naħdmu bir-reqqa mal-Gvern ta' Tunisija biex nidentifikaw il-prioritajiet u niżguraw li dina tkun simmetrika u niżguraw li setturi eh, sensittivi jiddaħlu bil-mod u li prioritajiet jiġu definiti bir-reqqa u nisimaw bir-reqqa il-ħbib tunezini tagħna se nvolvu l-soċjetà ċivili qed niddiskutu dan mal-gvern tunezin ħafna għanna konna trasparenza, nkunu inklusivi u miftuħin kemm jista' jkun. U rridu jaħdmu fl-imkien għax it-Tunezija wkoll għandha soċjetà ċivili dinamika ħafna mhux bħal ġirien tagħha u bekk id-DFT defta se jkollha effett importanti għal ġejjeni iżda eh, sejħu izmin qabel ma naraw il-rizultati u meta tieħu konsiderazzjoni il-sitwazzjoni akuta fit tunizija rridu nappoġġawhom mod kif nistgħu nagħmluh dan huwa permezz tal-settur ta' żejta żebbuġa. Importanti ħafna s-settur għall-ekonomija tagħhom u ma jridu illi nappoġġawhom hawnhekk kif nistgħu nagħmluh dan. Importanti għat-Tunizija iżda għalina kontribuzzjoni zaħira inqas minn 2% tal-suq totali tal-sejta zabuġa tagħna se jiġi affittwat. Aħna motorjajna l-sitwazzjoni mill-viċin u se kollu effett zaħir ħafna fuq is-suq tagħna u bekk membri onorevoli jiena smajt dak li jedkom li jettu ħafna mill-sibit tagħkom huma eżaġerati u se nkomplu bil-monitoraġġ tagħna fuq is-sentejn Dan huwa mod sod kif nisa nappoġġaw Tunezija fuq meta ta' żmien qasira. E, Solidarjetà mhix biss kelma sabiħa aħna takkampanjawhom bil-bazzjoni wkoll u għalhekk il-Kummissjoni tixtieq li aħna nappoġġaw ir-reporter fil-proposta fil-votazzjoni għada. Nirringrazzjak, Sinjura Kommissarju, issa relatur de Sarnes. Grazie ħafna. Grazzi, eh, Signora President, grazzi, Komissarju. Nishtiq nirigrazzja għal ma kollha f'dan id-dibattitu. U għal-kem għanna l-istess għanna ħafna sensitifajt differenti għawnek kolħat jishtiq li t Tunezija tirbaħ għawnek li ikolla suċess ħan nitkellem dwar il-ftejm dwar tal-isħobija. Ma rridux biss li konna ehm, ftejm ta' free trade ta' negozju liberu, rridu li konna sħobija politika mal-Tunezija nixtiequ l-Kummissjoni tur l-immaġinazzjoni tagħha illi tinvolvi soċjetà ċivili. Il-Kummissarju importanti li tisma' dak li qed ngħidu hawnhekk, importanti li t Tunezini jħossu li huma voluti fin-negozjati u mhux illi jiġri uh, fuq livell fuq rashom u ma jkunux involuti. Mela, fuq tini punt, Iva, rridu najnu li Tunezija fuq meta ta' żmien qasira u għalhekk għandna bżonn dawn il-miżuri ta' urġenza. Kellek raġun fejnet li Tunezini xtaqu li konna hekk mhux biss il-Kummissjoni ħolmot fuq dan waslet minn talba tal-Tunezini. Importanti l-kollegi tagħna jisimaħ dan smajna ħafna affarijiet li jinqalu hawnhekk. Issa hemm ħafna żbalji wkoll f'dak li jedna mhux se jkun hemm żieda fil-ammont fil globali tal-importazzjoni mit-Tunezija, mhux se jkun hemm bidla għal volum totali, dan se jibqa' l-istess barra minn hekk qed nadottaw prekawzjonijiet oħra wkoll. Aħna resaqna emendi fil-Kumitat u jekk jiġu adottati għada kif kienu fil-Kumitat wara sena se jkonna revizjoni speċifika u jekk ikun hemm żbilanċi li ma naħsibx li se jkun il-każ, imbagħad il-Kummissjoni e, tressa xi miżuri ta' korrezzjoni u bekk insejjaħ il-kollegi e, kollha biex juru s-solidarjetà li l-Parlament għandu jurija. Il-Tunisini qed jistennew li jkun hemm messaġġ qawwi għada. Grazzi ħafna il dibattitu konġuntu mallu jena rċevejt mozzjoni għal risoluzzjoni għal dan il dibattitu biex nivvotaw fuq